tal-taħriċ għazzaza. Hemm kwestjonarju fil- Inti aħna u deħli li ġiet preparata li preparat ġi preparat dan il-kwestjonarju minn eh, Zaza u fih ħafna mistoqsijiet u jina eh, nħeġġiġkom biex t-rispondu għal dan il-kwestjonarju un bat taħdem fuq u din l-istudenti saħat għadem fuq biex tagħmel it-teżi. Mhix qed nara eh, żewġ persuni li supposta nitkellmu eh, sur Sinjura Lambert u Blinkevich. Mela nistgħu nitkellmu l-ewwel fuq il-rapport ta' Edith Bauer u peress li hemm ħafna emendi u mhux ħafna kompromessi proposti, allora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 insejbu ħafna punti ta' kompromess. Hemm kompromessi u punti li fuqhom eh, hemm bżonn mbagħad nħarsu lejn il-votazzjoni aħarija biex naraw hekk forsi nsibu soluzzjoni. Fil-bidu tal-lista tal-votazzjonijiet hemm erba' ħames punti fejn ma nistawx verament naslu għal kompromess, ma nistawx najdu illi eh, se nagħmlu ċerti emendi oħrajn le. Eh, il-kwistjoni hija miftuħa. Għal daqstant, għalissa nerġanajt mhux possibbli sibu kompromess għal biex eh, namlu bidliet. Fil-lista tal-emendi hemm ħaġa li għadha sospiża u hawnhekk hawnhekk ma sibna kompromessi. ami, u 108, 113 minna. U għal dawn l-emendi, fil-fat, karatteristiċi speċifiċi, fis sensi li ma nistawx aħna naqrawa, naqraw dan ir-rapport mingħajr ma nżommu f'moħħna ir-regolament 561. għaliex hemm rabta importanti ħafna bejn id-direttiva tagħna 2002-15 u l-561 tal-2006. Hemm tentazzjoni eh, il-wieħed jirrepeti dak li għamilna għal eh, regola 561. Issa, fuq il-kontrolli ma jistawx ikolna soluzzjonijiet identiċi għax fuq regolamentazzjoni tal-ħin ta' xol hemm normi differenti skont il-pajzi membri differenti. <clears throat> Għal daqstant ma nistawx najdu verament li jista' jkun hemm soluzzjoni waħda biex ikun hemm kontroll internazzjonali. Kien hemm eh, proposti ta' bidla immirati Ah, biex nadattaw il-regolament 561, pero ma nistawx namluħax ġam regolamenti nazjonali. Umbat, jem kategorija oħra ta' emendi, illi nista naċċetta, specialment fuq dak li għandu xjaqsam mal follow-up u kontroll ta' sanzjonijiet. Hemm emendi illi jipruvaw jihdu l-istess klim tal-regolament 561 u japplikawa għal 2002. U dan xi fisser? Ifisser illi jista' jkollna sistema ta' informatika illi tkun tqum ħafna fuq livell Ewropew. U dina ma nistax napprova din il-ħaġa anki hawnhekk aħna fittixna kompromessi biex eh, nasbu fuq il sorsi ta' regolament, specialment dawk li jitkelmu fuq reġistrazzjoni għal reġistrazzjoni numerika ta' tħul ħruġ. Nista f'dan il-każ naċċetta kompromess għal daqstant eh, aħna l-emenda numru waħda ħejjejnija b'dan il-għan. Mela, fuq dak li għandu xaqsam għal kontrollu regolament 561 għanna l-emenda numru 2 u li jiddeskrivi dan il-regolament. Pero jena naħseb illi hemm bżonn ikunu iktar rigorużi minn hekk u jiena mm, forsi nista nikkonsidera anki pożittivament il-proposta tal-kollegi li jen fl-emenda. Minnaħa l-oħra ma nistax naċċettaw kompromess assolutament biex ninkludu il sewiqa indipendenti. Fisens illi ma nistawx naċċettaw emenda darba, umbat id-darba ta' wara ma naċċettawx. Fuq dak li għandu xaqsam ma l-inklużjoni u l-esklużjoni ta' dawn is għamma ma xisibu kompromess. U l-komitat tagħna eh, trid tiddeċidi fuq da. Għad għandna xahar qabel ma niġu għal votazzjoni għal ħarija forsi mbagħad iktar tard insibu soluzzjoni. Nistgħu infittxu definizjoni ġodda eh, differenti minn dawk li għanna issa biex nevitaw li il-test u l-proċeduri ikunu twal wis. Biex nala, nishtiq najt li eh, nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla li ħadu sem fil rapport għax aħna Eh, irċevejna 99 emendi. Mux se nerġaw niftħu diskussjoni għax mm, mm, se jkonna nerġaw nirrepetu l-istess affarijiet nerġaw, allora laħjar ħagġa ħaġa issa li nibdow niddiskutu fuq din il-possibilità li kolna emendi ta' kompromess. Mela, Stephen Hughes. Grazie, President jina les nitkellem ma' sinjura eh, biex nitkellem fuq eh, kompromessi fuq il-kalendarju manna lebda problemi jistaw insib problema biex insib kompromessi oħra. Hemm xi pożizzjonijiet li huma riflessi dawn l-emendi. Ħafna drabi differ, hemm differenti, però hemm ċerti differenzi signifikativi. Għaxem hemm żewġ loġiċi differenti hemm min irid il-professjonisti u dawk minnaħal oħra jridu jeskluduhom. U dan huwa riskju kbir, hija e-, e-, e-, ħaġa diffiċli li wieħed jirsolvija meta wieħed iqis li għandna xahar biss biex ngħaddu għal vota ħari. U mbagħad emendi oħrajn li rapporter ma semmitx nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-membri għall l-inklużjoni ta' sewiqa tal-vetturi taħt 3.5 tonnellati dawn mhux se jkunu koperti minn lebda regolament. Naħseb li dan huwa punt importanti ħafna illi hemm bżonn nitkellmu fuqu, forsi mhuwiex ifukat fuq l-emendi, però nittama li l-Kummissjoni tieħu nota u tibda taħdem fuq kif jistgħu jinkludu dawn is-sewwieqa. Għax inkella jkun hemm periklu fuq dak li għandu xaqsamma sikurta, sikurezza fuq it-toroq. Imma, Senjura, President, rridu naraw x'direzzjoni tixtieq tieħu il jieħu l komitat fuq l-esklużjoni u l-inklużjoni ta' dawn it-tama li nkunu nistgħu nisolvuh. Filla għali Grazzi, kollega. Eh, signora Turenen, Turunen, Grazzi. Naħseb li għatri tisir xifti xol fuq l-infurzar, fuq l-kontrolli, jena eh, rajt li ħafna membri f'dan ikunu minn fejn ikunu para grupp politiku, eh, irridu il-miżuri leġislativi fuq livell Ewropew għandhom ikunu inforzati u għandhom għandu jkun infollowa fl-Istati membri inkella nistgħu nagħmlu leġislazzjoni li rridu qatt ma tiġi infurzata u mwettqa fil-pajjiżi membri. Għal daqstant jista' jkun hemm iktar possibilitajiet hemmhekk min-naħa l-oħra ħna għamilna minn da waħda biss li ċara wkoll u għax għandna għandna lini. kemm fuq il-proċess u anki fuq il-kontenut. Għal din raġuna għamilna emmenda wahda biex ma naċċettawx il-proposta tal kommissjoni Miex emenda biex ta' kompromess, pero aħna lesti nittrattaw jekk inkunu nistgħu niddeċidu xi ħaġa fuq il-kontroll u l fil-futur. Grazzi! Hemm xi ħadd li jitkellem fuq dan suġġett le? Signora Figueiredo. Nitlob skuża. Jiena eh, ma nistax nifhimha din il-proposta ta' kompromess. Wara kollox fl-aħħar ma nistax nifhem kif fil-fatt fil-prassi kif nistgħu niggarantixxu il-protezzjoni tal-ħaddiema professjonisti li mux impiegati ġifiri fil-direttiva li għagwali għal kulħadd. Irridu nifmu aħjar il pozizjoni tal-kollega Bauer. Grazie. <clears throat> Grazie. Signora Harkin, hemm kompromessi u kultant ma nistawx nimxu iktar biex naslu għal kompromessi. Jina nappoġġom forsi mhuwiex possibbli nsibu soluzzjoni. Forsi konna naslu għal vot. Eh, però pero nifraħa Signora l Baw. Signora Bauer, tixtieq tala il-dibattitu, titkellem l-aħħar? Inti smajt il-pożizzjoni tal-kollegi fuq dawn il-proposti ta' kompromess, kulħadd huwa disponibbli biex jagħmel jersa pass iktar qudiem <clears throat> u jers u lej xulxin jekk dan huwa possibbli. President. <clears throat> Jiena naħseb illi Stephen Hughes spiega situazzjoni moċar. Fil-fatt hemm żewġ xejriet hawnhekk. Illi mhumiex ġust pożizzjonijiet differenti li mhumiex faċli li jiltaqgħu. <clears throat> Jien għamilt il-possibbli għamilt dak kollu li stajt. Sa niprofa nagħmel anki iktar biex E forsi nfitter soluzzjonijiet fil-żmien li għanna dispożizzjoni. Jiena deġa tkellimt ma' Sur Hughes kellna diskussjoni e, dettaljata u utli ħafna fuq il-proposta tiegħu u għal għal trakiet ta' inqas minn 3 e, tonnellati u nofs jekk inżommu din il-proposta u jekk eh, nistaw nżidu dan il-limitu. Emmin jajt illi emżon bżonn naqsu dan il level u min jgħid irridu nżiduh, emma rridu niddeċidu fuq ċifra. Bla dubju però mux xolna li eh, niftakru il normi kolla li għandhom xasmu mal-vetturi ta' tlet tonnellati u nofs. Din hija l-Kumitat ta' Trasporti. Din hija kwistjoni li tidħol taħt il-kompetenzi ta' dan il-Kumitat. U, u dan huwa l-Kumitat li huwa kompetenti. Aħna għandna wkoll il-parir eh, l-opinjoni tal-Kumitat ta' Trasporti fuq din il-kwistjoni. Opinjoni li ma ġietx adottata, però dan huwa test li għatem fil-dossier ta'kom li huwa abbozz biss illi e, għadu ma approvat mill-Kumitat ta' Trasporti. Dan jfisser li propju il-situazzjoni mhix waħda faċli għax laqas il-Kumitat ta' Trasporti għadu ma adotta opinjoni fuq għadin ħaġa. Grazzi. Allora, fuq dan is-suġġett se nivutaw f'April fil-Kumitat fit-28 ta' April. U sa dik id-data naraw u bat jekk hux possibbli nsibu kompromessi. Għanna ħames minuti oħra għabel ma nivvutaw. Eh, sfortunatamente, Signora Lambero, Signora Milkovic li promotewna li se jkunu għamu miex hawnhekk, għal dastant nisimaw minant ċerkas biex nikkonkludu l-dibattitu li kena l-bera. U qabel, et nara illi hemm il kommissjoni illi tixtieq anki l kummissjoni titkellem. U nixtieq nagħti il-mikrofonu eh, l rappreżentant tal-Kummissjoni sur Olivier Tell illi għajdilna x'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Sur Cerkas, għal eh, abbozz ta' opinjoni. Aħna naqblu e, illi flow l arja aħna nixtiequ li naqblu flow l lettura. U li dan huwa possibbli wkoll għax aħna kollha naqblu Fu E, trattament uguali meta isu li l-bieraħ tkellimna fuq il-proposta inizjali tal-Kummissjoni ma nasibx se jkollna diffikultajiet kbar għal eh, l-emenda 12 li hija emenda importanti ħafna għal rapporter u anki mod ġenerali għal emendi 8 u 4 eh, nistaw nsibu soluzzjoni teknika. L-iktar punt diffiċli huwa eh, il-punt 13 dak tal-drittijiet soċjali. Jiena nixtieq najt <clears throat> illi il-proposta tal kummissjoni bla dubju miex dik li xta' xtaqet il-rapporter, ehm, la dubju nifmuh da, però irridu nifmu koll li s-situazzjoni eh, hija fija nifisa miex eh, sodisfaċenti u fuq din is-sitwazzjoni il komissjoni qed toffri ħafna garanziji, ħafna affarijiet ekstra għal ħaddiema emigranti u huwa progress kbir meta tqabluha ma' sitwazzjoni preżenti. Diġà hemm kompromess għal daqstant bejn din ir-rieda illi ntejbu trattament Eh, ta' dawn il-ħaddima u anki minnaħal oħra l fat li irridu inżomu f'moħna ċerti limiti ta' budget f'ċerti pajjiżi membri. Soluzzjoni għal din il-problema li hija problema eh, komplikata għax f'ċerti pajjiżi dawn id-drittijiet jinkisbu biss bażi ta' residenza u pajizi oħrajn meta jitħallsu l-kontribuzzjonijiet eh, Eh, tal-pensjoni u il-kontribuzzjonijiet tal-saħħa. Għal dastant, eh, rridu naraw jekk din id-direttiva ix se tinkludi iktar ħaddiema eh, minn dawk li kienu previsti. Rridu naraw jekk insibux kompromess mal-koleġislaturi u madna mandat għal-Kunsil biex nerġaw nevalwaw e sitwazzjoni eh, fuq kodiċi tal- emigrazzjoni fuq fl-2013-2014, jekk hemm ċerti pajjiżi mem li jixtiequ jagħmlu iktar eh, mill-drittijiet li huma previsti nistgħu nagħmluh da u fil-futur nistgħu ukoll naħsbu fuq eh, sitwazzjoni aħjar. Din hija il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Grazzi, Sinjura Lambera Dama Waslic, eh, u laqas il-Sinjura l-oħra Allora naddi il-mikrofonu sur surċerkas. Grazie. Allora io se ne provo a nala da dan dibattito. Io ne ringrazio il rappresentante tal Commissione. Jiena nittama illi fuq l-emenda 13 nkunu nistgħu nimxu qudiem għax kif diġà il-bieraħ jiena mandi l-ebda problema biex nifhem li ċerti pajzi membri jistgħu jkollhom diffikultajiet. <clears throat> Fuq dawk id-drittijiet illi jiġu applikati l-lem mill-prinċipju ta' residenza. Jekk hemm trattamenti aħjar, tant aħjar. Jiena għabla dubju li marriċ nestendi e, drittijiet u ninvadi il-prinċipju ta' sussidjarjetà eh, eh, għal e, daqstant jiena nirrispetta il-filosofija ta' sistema ta' pensjoni tal pajizi membri. E, però irridu naċċettaw il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni u naħsbu fuq soluzzjonijiet li jkunu edin jers u lejn l-applikazzjoni ta' dan il-prinċipju illi huwa previst naturalment mill-pajzi eh, membri differenti. Nistaw nistudjaw anki fil-ġranet li ġeji strumenti oħrajn leġislativi. Nihu opportunità biex nirrespondi għall-omen rajten u l-kollega finlandiza li tkelmu il-biraħ. U nerġanaj tal-darboħra f'din id-direttiva kif tajt, kif tajt anki il komissjoni aħna maħniex sen naċċettaw, maħniex sen bidlu il-kontenut ta' drittijiet illi eh, tibqa eh, kompetenza ta' sovranità nazjonali. Id-direttiva l-unika ħaġa li tajt hija illi min jaħdem u eh, għandu residenza f'pajjiż membru għandu jkollu l-istess drittijiet ta' ħaddim lokali fl-istess kondizjonijiet. Dan huwa l-an l-uniku għan tagħna. L-emenda tiegħi qed jipprova jneħħi limitu għal dan il-prinċipju tal-ugwaljanza ta' trattament meta natu nil pajjiżi membri il-possibilità il-fakultà li ma jirrispettawx il-drittijiet. Eh, Il-Komissjoni tkellmet fuq il-eda fuq il-qat. Huwa pass il-qoddim, meta naqbluh mal ma li moddi, pero ma jfissirx li qed nżidu jew nestendu l-dritt tal protezzjoni sani tas-saħħa eh, jew drittijiet oħrajn soċjali dawn huma drittijiet ewlenin tal-persuna u din direttiva li tixtieq tejjeb sitwazzjoni. Illi bħalissa m'għandha l-ebda ġustifikazzjoni, rridu eh, nilqaw l okkazjoni biex nirranġawa din is-sitwazzjoni u rridu ngħidu l-opinjoni pubbliku li mill-aktar kmieni possibbli għandna nirsolvu din il-problema. Grazzi, grazzi ħafna, tajt il-President. Mela nieqfu għaw fuq dan il-punt. U nistaw ngħidu li skadenzi iskadenzi li għandna qudiemna issa huma preżentazzjoni tal-emendi li hija sal-24 ta' Marzu kif diġa ftemna mal-rapporter, u mbagħad wara se jkollna diskussjoni fuq l-emendi. Se nagħmlu d-dibattitu eh, il 27 ta' April u votazzjoni it-8 u 20. Nifem li għanna kalendarju ibes. Ma mela nista naddu għal-votazzjoni. Nibdaw mill-punt 11. Bastos su li disposizjoni ġenerali. Is-Sinjura Bastos, il-rapport Sinjura Bastos, fuq il-Fond ta' Zvilupp Reġjonali kienet eh, tiltaqa ma' Sinjura Hubner il-bira fil-axja jienet illi għal-spirit ta' kompromess u kooperazzjoni bejn il-żewġ istituzzjonijiet tajjeb illi wieħed iqis l-emendi li ġew mamuża mal-opinjoni u għadda ma tratajniex il-punt kritiku illi se tagħmel diskussjoni pjuttost diffiċli. Għalhekk nittama li l-perspettiva tal-kumitat tagħna ser jitwassal Emenda 15, 50 eh, anzi, il-Signor Schroeter, favur? Kontra? Maddiċ. 16 sul Cossacks. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 17. Sunir Kratu. favur kontra ma sepad ma niverifikaw dal favur. Kulħadd għandu l-kard miegħu lest. Sinjora Figredo Lemon sar noddu xarta. Vot miftuħ. Kulħadd ivvota. vota Kuħat vota. Vot malo. 19 favur. Għaddit. Is-sur handel mandekx il kart Ma stax nbidlu r-riżultat però, dispeċini. Signor Kretu, 18 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Sinu Schrotter, emenda 19 favur, kontra. Niverifikaw, emenda 19, vot miftuħ. Sinu Rafik Ħeredu, astenzjoni. Vot malu. 21 kontra 11 favur. Amaddiċ. Ah, Sur Clark, għandu xkard, mela ejdli xiri l-pozizjoni tijak. Mendo xirin, signor Schrotter, favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Mende erba, minn porter. Ħassru favur, kontra astenzjonijiet. Sibta signor Sipol, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet da 22-23 favur kontra sensorijiet għaddit. 24-25 l-istess eh, kittiba favur kontra sensorijiet għaddit. 26 favur kontra sensorijiet għaddit. Premessa 2 ġdida emenda bil-fom il-liġi qassam favur kontra ta' dit. Promess wieħed A, Sinjura Gunsk favur kontra astenzjonijiet uh, dit. Promess ta' tnej. Emenda sitta fuq premessa tnej. Signora Kunz favur, kontra Astenzjonijiet għaddit. Menda seba, Signor Sipel, favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Tminja, Pizzotto, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Wieħed. Jaqa. Naddu għal-10, favur. Kontra. Astenzjonijiet Għaddit. Emenda 2. Emenda nej favur. Kontra konsultanijiet għaddit. Emenda 12. Mesnar favur. Kontra sanzjonijiet għaddit tlieta minn rapporter f'Maddiċ. Minn daħdar, Sinjor Sipel, favur, kontra, għaddit. 13, favur, kontra, sanzjonijiet għaddit. 14, jaqa. Le, għansi le, emenda għad ma waqqaċ ġifiri nivotaw, favur, kontra, sanzjonijiet għaddit fuq il-tekst kollu kemmu, vot nominali, vot miftuħ, sul klak, t-vota kontra. Mela t kontra. Vot malu. Tnej, 30 favur, 0. Tnej kontra u attenzjoni wahda. Nifirħu li sinjura Bastas. Alors, nous en venons au, à la vie. Mela, naddu. Għall-opinjoni ta' Sur Christensen, punt 12, dwar il-ħtiġijiet uh, trading book u re-securitizations u dan huwa rapport għanna 14 favur kontra 15 adottata 16 adottata, 17 favur. Zbatax, rapporta, favur kontra absentanijiet għaddit. 18, les distessa, kellim. 18, favur. Mhm. Tina ċer, jinti għattajt kie pur adotenti, mux għat t-tat, le naf xo l-interpret. Jina smajt minu favur u adottata. Le fejt, President, għet għan ikkorġi ruħi. Mela, 18, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. 53, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. 19 jaqa. 54 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ. 20 rapporter favur kontra Astenzjoniet, għaddit. 21 rapporter favur kontra Astenzjoniet, għaddit. 22 sejm il istess favur kontra Astenzjoniet, għaddit. 50, anzi Hamsin, Harik u Zimmer, favur. L-interpretu, Hamsa u Hamsin. Ehm, maddiċ. 23, favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. 56. Tissur li għarik u Zimmer, favur kontra sanzjonijiet għaddit. 24. Jaqa. 57 favur. Kontra. Mixċara niverifikaw, niverifikaw bil-vot elettroniku, vot miftuħ sul Clark kontra Signora Firiedo favur. Kħat vota, vot maluq, 24 favur, anzi 25 favur u 13 kontra, tejt iċer, l-emenda għaddit. 25 favur kontra. L-astenzjonijiet għaddit. 58 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. 26 favur kontra astenzjoniet, għaddit. 59 favur kontra astenzjoniet, maddiċ. 60 favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 mir rapporter favur. Seba jaqa, 28 rapporter favur, kontra astensjonijiet għaddit. 29 favur, kontra astensjonijiet maddiċ. 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ 66 favur kontra astensjonijiet maddiċ 30 rapport ta' favur kontra astensjonijiet għaddit 63 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 31 rapporter favur kontra niverifikawa. 31 rapporter emenda Sur Clark. Sur Clark inti kontra ux? Dissa 20 favur disa kontra adottat. Ma sentx eh, kont eh, preċiża tgħid ċer Li mis, favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 65 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 32 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 66 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 33, emenda bil-fom. emenda tgħid illi credit institutions, etc. should mhux shall establish a remuneration committee. Ġifiri, ħana għażlu xud tgħid il-President. Jekk ma ħadd kontra favur, kontra astensjonijiet għaddit. 34 favur, kontra astensjonijiet għaddit. 35 favur, kontra astenzjonijiet niverifikaw. Vot maluq. 20 favur 18 kontra emenda 35 adattata. 66 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 36 favur kontra assenzjonijiet għaddiċ, 37 favur kontra assenzjonijiet għaddiċ, 38 favur kontra astensjonijiet għaddiċ, 39 favur kontra Niverifikaw. 39 mifot miftuħ sur Clark kontra Senior Figueredo favur Għat vota, vot maluq, 20 favur, 18 kontra. Għaddit. 68 ta' jaqa. Meda wieħed eh, favur kontra suġenijiet eh, għaddit. 42 u ma l-istess favur kontra sanzjonijiet għaddit li ta' favur kontra staġunijiet għaddit. Nżovnu għala. Premessa erba. Emenda ta' kompromess imresqa minn erba gruppi. Emenda bil-form u koll. Għanaqra. Firm of a significant size should set up internal independent remuneration committees as part of their governance structure Euh, full, stop, and then remuneration committees we go on. Il euh, n'y a pas d'opposition à cet amendement oral Ça ne semble pas être... Memx oppożizzjoni, mhux il-każ, mela nivvutaw fuq elementi ta' kompromess favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Oħrajn jaqgħu fuq promessa 5, emenda 45 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ eh, tas ta' mismen, 45 emenda bil-fom biex nżidu ma' tekst. Payment of de uh, deferred variable remuneration, for example, by the use of the EFQM. Don't ask me what is EFQM, but I... Idu li xini di li EFQM, imma problem ta' fuq. Fafu? Rapporter. Forsi nistaw nżidu model wara AFQM, għax huwa model fil-fatt. M mhux model ifisser forsi nistaw naqbdu nikdbu EFQM hie. Umbat ikonna parentesi nitfaw EFQM biex hekk tkun iktar ċara l kulħadd. Sur Helme, jekk aħna ħajkonna emenda bil fo mhux suppost jgħidulna nadaw xi jfissru dawn il-klim. Rapporter, tista' tgħidilna eżattament x'inhi din li jefkiwem? Huwa modell li jista' jintuża meta inti tħares in responsabilta korporata, u soċjali u inti inti tuża biex eh, tuża biex u pjanar fuq żmien twil u tifissa l-anijiet tiegħek u l-miri tiegħek. Issa l-mistoqsija hija għax jina għandi l-istess, jina passul ħamar jina nifima bħalek, jina fimna illi hemm fisser model. I probabilment jifissera equivalent għajt iċċe. Li forsi t-tejdinna, tejdinna x'fissru. E, għax għan nivvinta jen. European Foundation for Quality Management Model. Solfejna il-misteru. Kulħadd issa naħseb huwa kuntent. Dilja f'xi tfisser? Naddottaw? Mela. Konna għan nemendawa kifedna, nigduħ bisħieħ, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Unniċċaraw xit fisser IFQM, e IFQM e model. Amenda ħamsa, eh, l-amenda t-rapportar jaqa, tassa eh, 46 u koll jaqa, eh, premessa ħamsa kompromess, kompromess B, minn tlet gruppi favur. Minn favur, il-kompromess B. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Im xaħġa verament tal-ħagġib jett tiġi warajkom, issa xtaraw. Eh, fuq kompromess B. Eh, favur Sina Figueredo, sirkla kontra, kulħat vota, malluq. Mistax favur, 23 kontra, ta' Promessa ħamsa, amenda 47, favur, kontra, assenzjonijiet ta' 48, signora Deli, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Premessa 5 B, emenda Seba rapporter favur kontra estensjonijiet. Kompromess C, minn tlet gruppi, fuq promessa 5 favur kontra estensjonijiet għaddit. disewa ribajn jisir pupakkis favur kontra stazzjonijiet. Għandit. Amenda 8, reporter, premessa favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa 5, kompromess D, minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 6, 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 11, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 12, favur, kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 13 favur kontra favur kontra astenzjonijiet Għaddi. Mella, nivutaw fuq il-tekst kollu kemmu, fuq vot elettroniku, sur klar, Fħat il-vota, vot malu, 35 favur, 4 kontra, memx astenzjonijiet. Proset l-rapporter.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 Très bien. Alors, au paragraphe 1. Paragrafu 1. Għanna kompromess B, prezentat minn erba gruppi, dawk favur. Nivvotaw fuq kompromess B, dawk favur, kontra astenzjonijiet. Għaddit. Signora Lynn. Kien diffiċli ħafna eh, xogħol fuq dawn il-kompromessi għaliex irċevili jom tard ħafna ma kenniex l-ebda lingwa ħlif bil-Franċiż u allura jiena s-sieni fuq il-kompromessi kollha għaliex ma kienx biżejjed jien biex nanalizzawhom kollha. U allura hekk ma nistawx nifmu xinu t-tekst ma nistawx nifvotaw fuq. Très bien. Euh, nous en prenons bonne note. Au paragraphe 2, l'amendement de compromis. Tajjeb, ħadna nota ta' dan il-paragrafu, paragrafu 2, kompromess 2, prezentat minn erba gruppi dawk favur kontra stanzjonijiet għaddit. Emenda 16, ferati favur kontra stanzjonijiet ta' emenda 17 l-istess rapporter. Anzi, ser nirċekjaw punt 16. Sur Clark. Signor Figueiredo. ħadd ma jidher li huwa oriġinali dal ħodu klar tivvota, votazzjoni hija magħluqa. Signor, jidher li għaw xisbal, Le, tajjeb, kulħadd tivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 18 favur 22 kontra l-emenda taqa. Paragrafu 3, kompromess D, prezentat minn Paragrafu 3, kompromess D. Prezentat minn erba gruppi, dawk favur, kontra staġġanijiet. Addit Ser naddu għal emenda 11. Is-Sinjura Delli. Aħna ser nivvutaw fuq it-tielet parti tal-emenda ta' Sinjura Deli li um, hija kompatibbli ma' kompromess D.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 negozji li għandhom operazzjonijiet f'pajjiżi li mhux qed jikkooperaw dawn se jiġu eh, jkollhom sanzjonijiet, se jiġu kastigati u se jiġu projbiti li jirċievu għajnuniet minn stat membri tal-Unjoni Ewropea. Dawk favur li nżidu din il-parti għal kompromess D. Amenda 11 ta' Signora Deli. Dawk favur kontra sanzjonijiet. Ta' Paragrafu 3. Kompromess E. Erba gruppi ta' favur kontra astenzjonijiet għadziet. 27 favur kontra astenzjonijiet ta' 28 dak favur kontra astenzjonijiet ta' paragrafu 4 29 dak favur kontra stazzjonijiet għaddiet. 30 hija kompatibbli dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 35 is-sur li għarek daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5, 32, is-Sinjura Deli, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6, 33, Hawnhekk ħasarna punt, dawk favur, kontra, ser niċċekjaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Is-Sur Clark inti kontra, Sr. Figueredo kontra. Min ukoll. Votazzjoni magħluqa 23 favur, 17 kontra. Amenda 33 ġiet adottata. Paragrafu 6 Emenda 36 l-istess autur dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 7, 37 l-istess autur, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 38 hija kompatibbli da favur kontra astenzjonijiet. Emenda 38 adottata. Paragrafu 8 39 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 40 is-sur kofferati dak favur kontra astenzjonijiet ta' 31 Signor Baldassar Sur Messner favur kontra stanzjonijiet għaddit. Paragrafu 42 l-istess awtur favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9, 43, il-Sinjura Regner, dak favur, kontra stazzjonijiet ma ditx. 44 il-Sinjura Deli, dak favur, kontra stazzjonijiet ta'. 45, Sogor, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 46, għaddiet. Premessa A, amendi 2 u 3 ma l-istess, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Premessa B, kompromess A. Prezentata minn erba gruppi, daw favur, kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 8, Signor Sipol, da favur kontra astenzjonijiet għaddit. Disa hija kompatibbli da favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa E, emenda 10 da favur kontra astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni fl-opinjoni kolla kemmi, Sir Clark kontra Signora Figueiredo t-vota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Wieħed u 30 favur, erba' kontra. Ħames astenzjonijiet nifirħu li rapporter. Is-sur Lejarik. S'agit de l'avis Monsieur euh, Sergio Koferatis. Issa ser ngħaddu għal ħar votazzjoni tal-lum għanna l-opinjoni ta' sur kofferati tal-ikon fuq sostenibilità fuq medda twila ta' żmien għal irkubru tal-ekonomija. Paragrafu wieħed għandna emenda ta' kompromess emenda A prezentata mir-rapporter da' favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu wieħed emenda ħamsa mir-rapporter da' favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Rapporter jogħġbok. Illum il-grupp tal-Aldes talbuni li nipproċedi bil-votazzjoni fuq punti separati. Fuq din l ammendini ma xej kontra, ġifiri jekku possibli għajdu naftit ftejni il-distinzjoni. Fuq li ma menda titkellem sur rapporter. L-ewwel parti Inti għed trid tissepara l-emenda ħamsa? Jien mandi xejn kontra li konna vot separat. Jien kont namlu pala vot sħie, jiet il-kellim. Inti tista' tgħidilna jekk jogħġobkom jek jogħġbok fej għanna namlu din is-separazzjoni? L-ewwel punt li jispiċċa bil-frażi sa fejn il-taxxa ta' il-qat kunx niżlet mod sostanzjali. Tieni punt u il-fatt li stati soċjali eċetera jien naħseb illi huwa pożittiv fuq il-lemenda kollha kemm hu la xina prezentajt ovvjament, imma jina mandi xejn kontra illi nivvotaw mod separat. Très bien. Alors, euh, nous... Ça y est. Ser ikonna vot separat allura. L-ewwel parti tal-emenda dwar l-kupru ekonomiku ledu fragili, etc. U l-kupru sostenibli minu favur kontra astenzjonijiet l-ewwel parti għaddiet. It-tieni parti ser nivutaw fuqha il-bqija tat-test sal-kontribut tal-irkupru dawk li huma favur ta' tini parti kontra it-tieni parti wkoll għaddiet. Naddu għal emenda 6 ta' Sinjura Figueredo dawk favur kontra astenzjonijiet ma' Emenda 7 maddiċ ukoll. Aħna qed nivvutaw fuq emenda 8. Favur ta' emenda 8 kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2. Sar nivvutaw fuq emenda ta' kompromess B. Prezentatom il-rapporter dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 3 Kompromess ċu dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. li verifikaw. Aħna mannix il-voting list. L-interpreti mandomx il-voting list. Kulħat vota il-votazzjoni hija magħluqa. 20 favur, 18 kontra żewġ astenzjonijiet. Kompromess ċ Paragrafu 3 amenda 16 dawk favur kontra mhix ċara. Emenda 16 li nivverifikaw, is-Sur Clark. Favur. Klaħat vota l-votazzjoni għamaluqa. 24 favur, 13 kontra, 3 astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4, kompromess d dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 menda 21 dak favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 22, emenda 22, sottotitlu favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5, amenda ta' kompromess e dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda 24. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiet. Paragrafu 5. Emenda 25 ta' sur konferati dawk favur kontra astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 6, emenda 26 ta' Signor Figueredo dak favur kontra stenzjonijiet ma' 10. 27 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 28 jidher li kompatibli se nivvotaw fuq għala favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 29, sotto titlu ta' rapporter tagħna dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7. Emenda ta' kompromess F dak favur kontra astenzjonijiet ser niverifikaw. Is-Sinjora Figueiredo. Is-Sur Clark kontra. Dawk favur il-votazzjoni għamaluqa. 18 il-vot favur, 19 kontra, 3 astenzjonijiet. Ta' Amenda 30 tas Sinjura Lope Fontanier dawk favur. Kontra. Ser niverifikaw. verifikaw Emenda 30 il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? 23 favur 17 kontra. L-emenda tas-Sinjura Fontania għaddiet. On m'a dit que les autres amendements sont compatibles, donc on va les voter. Je ne sais pas ce que ça va faire à la fin. Għalluli li l-amendi kolla l-ohra huma kompatibli se nivvotaw fuqhom 31 dak favur kontra astenzjonijiet ta' 32 ta' Sr. Lin. Favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. 33 dak favur kontra astenzjonijiet ma' ditx se niverifikaw. Fuq 33. Kulħadd ivvota? il vota hija magħluqa. 21 favur, 20 kontra għaddit vot wieħed biss. After wara paragraf 7 għandna il-emenda ta' sur kofferati daw favur kontra sentjonijiet għaddit. Paragrafu 8 Emenda 35 ta' Sinja Figueredo favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. Emenda 36 ta' Sur Uri. Is-Sinjura Vlieska. Emenda orali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wera paragrafu 8 għanna emenda 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 emenda 38 dawk favur kontra astenzjonijiet ma' ditx 39 ta' Sinjor Lopez Fontanier favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda 40 ta' Sinjora Lin hija kompatibbli se nivvutaw fuq għadaw favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Il-test kollu kemmu se nivvutaw fuqu mela, votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa, Sinjora Clark kontra Sinjora Figueiredo astenzjoni, il-votazzjoni għamaluqa. ħames astenzjoni 34 favur, ħames astenzjonijiet, ħamsa kontra, żewġ astenzjonijiet għaddiet. Euh, nous en venons au point euh, 15 de l'ordre du jour. Et Issa serna dwar punt 15 fuq l-agenda tagħna. Oh il-sertiħu posti il-Viċi President tagħna Sinjura Lena se dan il-punt. Yes, now, now we're going to move to the study. Uh, we are... Mele nandu għal-istudju issa. Aħna tlab nieħda l-istudju biex tatunna stampa tal-żvilupp tal-programm tal-azzjonijiet soċjali fil-disajnijiet eh, għal-aġendi ta' eh, politika soċjali kif kontribwixxu għal programm ta' azzjoni soċjali u agenda soċjali. Nista' nagħti il-mikrofonu lil Sur Werner Eichhorst tal-Istitut tal xol Grazie, President, membri tal-Komitat tal-Impigi tal-Parlament Ewropew. Jina nirringrazzja tal-opportunità li għetituni biex prezenta rizultati tal-istudju tana fuq l agendi soċjali tal-disajnijiet eh, u tal-bidu tal-, -bidu tal seklu 21. Im, flimkien mal-kollega Barbara li edha bl edha ħdejja u kolleg, kollega jħor Michael mill-istud mill azienda mill agenzija tal-xogħol minn Bonn. Għana nixtieq nitkellem fuq riżultati prinċipali edin jitqasmu bħalissa. Il-President tistejden il-nis li sejri ħirġin barra mill-awla biex jamluħum l-aktar kmini possibli u minar ħoss bħala kortezija għal kellim. Grazzi. Intkom kolla fimtu illi bħalissa dejda l-studio il-kontenut disponibli jgħat f'dawn il-karti li qed asbu isba nixtieq nagħtu il rizultati principali il rol tal-Parlament Ewropew fil-politika soċjali Ewropea. Għandi ħames punti, sentikom stampa ġenerali tal-kuntest u l-anijiet tal-istudju, un-bat naddu għal uh, eh, situazzjoni attuali fil-politika soċjali Ewropea, Umbat niddiskuti anki r-rwol tal-Parlament Ewropew f'din l-agenda. L-an principali ta' dan l-istudju kien illi nistudjaw l-izvilup tal-politika soċjali Ewropea b'attenzjoni partikolari fuq ir-rwol tal-Parlament, mod partikolari l-agendi soċjali tal-2000-2005-2008. Eh, u biex qabbel dak li ġi imħabbar fl-aġendi ma dak li fil-fatt inkiseb mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Kunsill u mal-Kummissjoni. U biex nistudjaw anki e, xi effetti ta' din l-azzjoni tal-Parlament. Għadda daċtan nisbet l-attenzjoni tiegħek għal slides li ġew asma bħalissa Eh, u jitkellem fuq l-anijiet principali li aħna għamilna studju fuqhom mill-disajnijiet għal-2000 fejn il-politika soċjali Ewropea ġit proċesta bini fuq leġislazzjoni eżistenti fuq il-kwestjoni ta' soft law u l-metodu miftuħ tal-koordinazzjoni ġi sar iktar importanti f'dan il-qasam. Għal-daqstant il-parti leġislativa naqset, pero kien hemm espansjoni eh, tematika tal-politika tal-soċjali tal-Unjoni Ewropea wara dan il periodu e, Il-rapport taraw li huwa rezokont dettaljat tal inizjativi leġislativi anki ta' soft law sar fejn sar fejn u anki mm, sar 2008 aħna identifikajna fazi għawija ta' attività legislativa specialment minn 2005 fejn l-agenda tal-politika soċjali kella ħames prioritajiet ew l-nin il-preparazzjoni tal-istrateġija tal-Lisbona, il-kwalità tal-ħajja, il-kwalità tax-xogħol, il-kwalità tal-politika soċjali u fl-aħħar dawn il-kwistjoni saru dejjem iktar importanti. Fil studi tagħna bażati fuq intervisti imma rajna situazzjoni iktar diffiċli fuq leġislazzjoni ta' politika soċjali wara l-2005 fejn kien hemm differenzi kbar fil-Kunsill Ewropew mod partikolari Eh, u bekk sar iktar diffiċli il-proċess leġislattiv. U rajna u koll influenza kbira mill-Parlament Ewropew fuq azzjoni leġislativa ewlenija bħal eh, direttiva ta' servizzi Ewropea, eccetera. Eh, l-agenda soċjali l-iktar reċenti tal wara l-2005 mill-Kommissjoni eh, wessat il-applikazzjoni Ewropea qed eh, e kont tal-bidliet fir-realtà soċjali u tinvolvi anki oqsma oħra mill-OMC u mis-soft law il-pożizzjoni tal-Parlament hawnhekk proponiet xi kwistjonijiet li għadhom ma ġewx imwetqin sissa Allora, l għol parti tal studi tal studi tagħna jala billi jagħmel evalwazzjoni ta' dak illi ġi miksuf dawn naħar 15-il sena u nistgħu naraw illi il-proċess leġislattiv ġi imxekkel mill-differenzi kbar fil kunsil u b'mod partikolari wara it-kabbir tal-Unjoni Ewropea u anki l-kompożizzjoni tal-Kunsill sar saret diffiċli, għax saret xkil biex naddu leġislazzjoni ġdida. U dana ifisser ukoll li kien hemm tal-istatu ukoll a favur tal-dispożizzjoni eżistenti li ma nistawx li huwa diffiċli li wieħed jibbiddel. U anke situazzjoni attwali juri li ħafna kwestjoni tilhom għaddejjin ilhom pendenti, per eżempju il-tiġdid tal-direttiva tal-, -direttiva tal tal-ħin tax-xogħol u anki direttivi oħrajn. Għaldaqstant sar iktar diffiċli illi wieħed jimbotta l-Kummissjoni biex jagħmlu eh, progress ta' inizjazzjoni fil-proċessi leġislativi. U sabu diffiċli, il-Komissjoni għed seba diffiċli tifxil qoddim. Il-periodu ta' reċent ti u kolġi karatterizzat fuq b'enfasi iktar għawija fuq eh, il-fine tuning, il-refiniment ta' leġislazzjoni Ewropea. Din hija ħaġa importanti anki għal attivitajiet tal-Parlament Ewropew, ma anki il kommissjoni eh, għandha eh, tendenza li tifoka fuq da ħafna iktar milli fl-moddi. Però nixtieq najt, anki mal-kollegi rajna li kien hemm xi progressi sostanzjali fuq id-direttiva ta' temporary agency li reċenti jew kella id-direttiva l-iktar reċenti li kienet progress kbir mal-msieħba soċjali. Il-parti il fil-politika soċjali natnaqset kien hemm inqas attività legislativa ġdida fl-istess periodu. E taraw fil-numru 11 ta' prezentazzjoni tagħna illi hemm ħafna kwistjonijiet pendenti u kwistjonijiet li mhumiex irsolvuti fil-negozjati legislativi iktar qoddim fil-Kommissjoni, fil-Parlament u il-direttiva tal-ħin tax-xogħol l-aġenda u kien hemm xi mblokki fuq id-direttivi fuq il-collective eh, redundancies u anki l-portabilità ta' pensjonijiet ta' xogħol. U dana dan din l-inizjattiva walet fil-Kunsill. Il-kwistjoni ta' kjarifika tal din id-direttiva u meta wieħed is ir-reinterpretazzjoni minnaħa tal-Qorti tal-Ġustizzja anki Għanna dosier ta' drittijiet tal-pazjenti fil- eh, fil-kura ta' saħħa transkonfinali u kien hemm xi progress fil-liv eh, eh, tal-ġenituri li għadha tiġi adottata fil-Kunsill u mbagħad trattament ugwali u kwistjonijiet oħrajn li l-Parlament talab fil-Aġenda Soċjali imġedda għal-2008 fuq il-standards minimi il-regolament tal-ħadima li għadmor rasom u kustjoniet oħrajn li għadhom maġewx solvuti. Issa, aħna għamilna u koll xi intervisti fuq ir wol tal-Parlament ukoll li jistaw jinteressawkom. Aħna qed naraw li l-Parlament sar ħafna iktar importanti u għandu iktar setat issa dawn l-aħħar snin, naturalment imħabba l-biddiet fil-bazi ta' trattat, pero anke r tal-Parlament tvarja skont il-oqsma ta' politika u anki f'ċerti oqsma fejn il-Parlament huwa involut biss eh, u f'ċerti eh, każijiet oħra l-Parlament huwa kol-leġislatur. Il-kodeċiżjoni u hija eh, eh, eh, strument importanti ħafna l-Parlament, imma l-Parlament Europej jiddependi wkoll mir-rida tal-Kommissjoni li joħroġ nistativi leġislativi ġodda. U ħafna drabi huwa diffiċli illi wieħed immexxi il-Kommissjoni jekk hija m'għandix rida illi taħdem fuq ċerti kwistjonijiet. Aħna rajna wkoll li l-Parlament Ewropew kien kellu rwol kruċali u ta' influenza kbira jek kienem l-appoċ ta' gvernijiet nazjonali u anki l-imsiħba soċjali fej per eżempju kienem oppozizjoni u kienem kas għal involviment tal-parlament u appoċ għall ħar direttiva. Ma kif diġa għat l-OMC u il-kwistjoni soċjali huma eh, oqsma fejn il-parlamenti barra. Hemm bżonn nasbu fuq il-potenzjali għandu l-parlament. U importanti għal-parlament li wieħed ikollu alleanzi ma' partit interessati oħrajn eh, fil-komitati u fil-gruppi parlamenti, però anke ma' partit interessati barra mill-parlament bħal gvernijiet tal-Istati membri, l kunsill l-Kommissjoni u anki eh, partijiet soċjali u l publiku jekk hemm kwistjoni importanti. U das hemm rwol għal rapporters biex jistabilixxu dialogu mal-Kunsillu mal kommissjoni fuq dawn il-elementi fejn jippreparaw deċiżjonijiet u dawn huma kwistjonijiet importanti biżejjed. Il-rapport eh, ukoll jitkellem fuq ir-rwol tal-politika soċjali fil-kuntest tal-Aġenda tal-Lisbona u hemm bżonn naturalment niftakru dan hemm xi tensjoni bejn il-politika ekonomika tal-Aġenda tal-Lisbona u l-għanijiet tal-politika soċjali, però nixtieq u ngħidu wkoll hemm nebda kontradizzjoni fundamentali bejn iż-żewġ linijiet ta' politika daqstant hemm xi oqsma fejn jista' jkun hemm kompromess bejn iż-żewġ linji u mhux neċessarjament li se jkun tan detriment l azzjoni soċjali. Irridu anki niftakru l-fatt li il-modelli soċjali nazjonali huma differenti ħafna u il-proċessi ta' soft law u OMC huwa uh, tajba biex uh, eh, meċu anki l-istati membri lejn orientazzjoni konġunta fil-politika tal-impigi, ta' politika soċjali u anki politika ekonomika. Għaldaqstant, fl-opinjoni tagħna l-OMC u għall-aħjar approċ biex eh, jitratta din l-eterogenità għall-Istati membri biex meċċijom kollha f'direzzjoni komuni. Però wieħed irid jiftakar anki illi il-kriżi eh, edha teddet dan il-proċess u anki il-agenda ġdida EU 2020 għadha kif eh, ġiet imnida din is-sena dina tista u kol tinvolvi xi revizjoni tal-istrumenti antiki biex inkunu nistaw nsaħħu l-effettività tal-dawn l-istrateġiji Ewropej. Jina nishtiq u koll najt illi għal dan il-komitat aħna għedin naħdmu fuq proġett illi janalizza l-impatt ta' stabilizzazzjoni tal-politika soċjali u ta' suq liberali f'sitwazzjoni ta' krizi fejn aħna qed nippruvaw nevalwaw mhux biss l-ispejjeż imma anki l-benefiċċji tal-politika soċjali u politika ta' suq f'sitwazzjoni ta' kriżi u sitwazzjoni ta' edha fejn hemm ukoll teddida illi l edha tiżdied fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nixtiequ nikkonkludu bxie ideat riżultati fejn naħsbu li il-Parlament Ewropew naħsbu li jista' jkollu benefiċċju minnhom l-għonet aħna nixtiequ ngħidu l aħna nabdu li l-proċessi interim tal-Parlament Ewropej huma eh, kwistjoni importanti ħafna il-Parlament Ewropew kellu l-ikbar suċċess fejn kien hemm koerenza mhux biss fil-Parlament imma anki bejn gruppi politiċi u komitati tal-Parlament. U liva importanti oħra l-influenza tal-Parlament Ewropej hija ukoll il-kompetenza illi wieħed jiddeċidi fuq il-budget għadda stand dawn id-deċiżjonijiet jistgħu e, ikunu jistgħu jiġu ntużati biex e, jilħu l-anijiet tal-politika soċjali. Il-koordinazzjoni bejn e, il-partijiet u importanti aħna naraw li hemm potenzjal tal-Parlament Ewropew biex ikun iktar involut, iktar b'serjetà u iktar b'involviment mill-bidunet billi ikun hemm dialogu eh, ta' ħidma aktar intensiv, speċjalment mal-Kommissjoni u fl-istess ħin anki biex ninvolvu l-Parlament Ewropew fil-pożizzjoni fuq kwestjonijiet tal-politika soċjali mill-bidunet tal-attività. Il-Parlament Ewropew issa għanda u koll il-possibilità biex tistiden il-Komunità Ewropea tibda eh, proċeduri leġislativi. Dana jista' jgħin biex imexxi qudiem ċerti kwistjonijiet li huma importanti għal parlament U l-Parlament Ewropew jista' ukoll ikollu iktar influenza bil-fatt li għandu eh, kompetenza budgetarja aktar imsaħħa. Eh, barra minn kif tiġaqat il-bini ta' alleanzi ma' partit interessati u ma' istituzzjonijiet huwa strument importanti ħafna eh, li kun dialogu ta' ħidma mal-Kommissjoni u kemm formali u informali mal-Istati membri, mal-Parlamenti nazjonali, mal-partijiet interess, mal-partijiet eh, mal-imsieħba soċjali u mal-NGOs u mal-soċjetà li jistaw immexxu qudiem ċerti kwistjonijiet li jistaw jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew b'mod partikolari jekk hemm kwistjoni ta' differenzi eh, fil- u nistaw nqajmu l-koxjenza pubblika. Il-futur tal-leġislazzjoni eh, Ewropea se, se tinvolvi ċerti kwistjonijiet u il-soluzzjoni ta' ħafna minnhom daw huma l-agenda f'ċerti osma nistaw nistennew li jkunu iktar progress minn osma oħra. Però kif diġa għat relazzjonijiet ta' ħidma aktar mill qrib mal-Kunsillu mal-Kummissjoni huma neċessarji biex ikunu nistgħu nelbu id-diffikultajiet eh, il-presidenza spanjola korrenza korrenti tixtiq tala l-aġenda soċjali għal dastant ħafna minn dawn il-kwistjonijiet se jisunu importanti ħafna u se jkun hemm ukoll aġenda soċjali ġdida. Għal dastant ċerti kwistjonijiet se jerġgħu jidru u l-Parlament se jippruvaw eh, dawn jinfluenzaw minn stadju bikri. Eh, fuq orientazzjoni ġenerali aħna rajna li hemm bżonn ġenerali illi niċċaraw ir-rwol relativ tal-prinċipi tassu konsiderazzjonijiet tal-politika soċjali u anke illi nirsolvu xuħut minn dawn e, tensjonijiet inerenti tal-integrazzjoni illi għandu xaqsam massu pero fl-istess ħin jati enfasi kbira fuq il-politika soċjali anki eh, salvaguardi nazzjonali għal ċerti osma fejn is-servizzi pubbliċi, servizzi soċjali u l standard soċjali għandhom ikunu eżentati mill-governanza eh, eh, u mill-prinċipi ta' suq Xuħut mill-kwistjonijiet li jena għat il-kwistjoni tal-direttiva ta' servizzi u anki il-posting of workers u qed li l-istess argument qed jirġa jider fil- eh, servizzi soċjali ta' interess ġenerali ekonomiku. Però aħna ma nistax ngħidu neċessarjament li l-politik ta' eh, soċjali liberali huma qed imorru kontra d-dinamika soċjali, ma l-kontra qed nistgħu ngħidu li hemm konverġenza lejn il-politika soċjali u anki l-approċċi regolamentari tagħna illi minnaħa jizguraw il kozjoni soċjali u minnaħa l-oħra huma kompatibbli jekk anki forsi qegħdin jgħinu d dinamizmu ekonomiku. F'su eh, li qed jikber u dejjem iktar integrat u importanti li nifissaw xi standards minimi u anki li noħolqu salvagwardja nazzjonali biex ma nimminawx il-konsiderazzjonijiet leġittimi soċjali. Jiena nasta l-konklużjoni il-EU 2020 edha u dimna bħala strategija u għal ħra din strategija edha timxi eh, ħafna bħal strategija tal-Lisbona b'enfasi fuq l-impigi il-taħriġ tal-ħiliet u hemm konsiderazzjonijiet ekonomiċi li jiddominaw il-proċess u argumenti ħor li importanti ħafna Eh, qed isir importanti ħafna jidher li huwa l-governance l-istrateġija tal-istrateġija Ewropa imma anki il-governanza biex niżguraw il-twetti tal-miri Ewropej. Il-Parlament Ewropew f'dan il-kontest għandu jitlob li kunem iktar koerenza politika illi kunem priorità ugwali għal kwistjonijiet eh, soċjali, ekonomiki u ambientali u għandu u koll iħares lejn il-kwistjoni tal-impegni nazjonali kredibli. Il-politiki soċjali mumiex neċessarjament in oppozizjoni ma', ma konsiderazzjonijiet ekonomiċi, hemm ukoll xi potenzjal biex wieħed ikun hemm politiċi soċjali iktar eh, iktar sostenibli fl-edukazzjoni, fil-kura ta' tfal u foqsma oħra illi jihdu eh, f'konsiderazzjoni anki problemi soċjali. Mod ġenerali il-Parlament aħna naraw li għandu rwol eh, għawi biex jiprofa jinfluenza l-agenda formali eh, ma dana jitlob ikunem rwol ċentrali fl-OMC u l-Parlament se jiprofa dejjem jitlob u jkun hemm involviment iktar attiv fil-oqsma li mhumiex eh, eh, gvernati me leġislazzjoni ma' mis soft law. Il-Parlament Ewropew fl-aħħar jista' jorbot il-kriteri soċjali ma' deċiżjonijiet tal-budget u jista' eh, iwassal għal leġittimità qawwija mill-proċess parlamentari anki fid-dialogu mal-parlamenti nazzjonali u mod speċjali meta wieħed is li fil-kriżi attwali il-politika soċjali għandha aktar leġittimità illum u għal daqstant naħseb li hemm eh, possibilità li jsir progress sostanzjali fil-futur. Grazzi ħafna. Uh, before I bring in any of the other members. Grazzi ħafna. Qabel ma niftaħ diskussjoni għal membri nista' nistaqsi xi mistoqsijiet. Inti qed titkellem fuq l-allowances ta' kosti u benefiċċji fil-politika soċjali. Tista' tagħtina xi skala temporali u anke fuq il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni. Tkun ħaġa utli jekk inti tista' tispjega daqsxejn iktar fuq inti kif taħseb dana jista' jitjieb għax ħafna minna eh, jaħsbu li bil-politika tal-metodu tal-koordinazzjoni miftuħa Eh, naħsbu illi fil-fat leħqet ħafna, ma naħsbux illi leħet ħafna mill-għaniet taħħa, rridu naraw kif nistaw intejbu dan is-sistema fil-futuru, anki puntiħor li semmejt inti u għalli inti ħsibt li għandu jkun hemm tal-koordinazzjoni bejn il-kumitati differenti tal-Parlament. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna nikkooperaw fil-kumitati u eh, tkun ħaġa utli eh, li nkunu nafu l-opinjoni tijak fuq fejn taħseb li hemm problemi jek intkom identifikajtux noqqas ta' kooperazzjoni bejn ċerti komitati jew jekk inti taħseb li ċerti komitati qed jikkoperaw aħjar dawn huma l-mistoqsijiet illi nixtieq nagħmilek. Ma naf li hemm Thomas Mann u anki Sinjor Harkin. U Thomas Mann, kellima kolla li xtiq xjamlu mistoqsijiet namel round un nerġa niġi lura. Grazzi. Grazzi sina ċer, nishtiq u koll nirringrazzjakom ta' dan il-rapport fuq paġna 13 edin nidiskrivu l-affarijiet mod tajjeb. Aħna għanna is-seta aħna nistgħu nużawa u aħna nistgħu nisfruttaw dawn it-tibdiliet li kieku fl flimkien. Naħseb li l-Kumitat fuq l impjeg u l-affarijiet soċjali rew u rieda tajba illi jaħdmu illi tingħata aħna ġili nibdew b'differenzi bejnietna imma mbagħad jirnexxielna niksbu affarijiet flimkien. U dan jewassal għal atmosfera tajba ta' ħidma. naħseb illi jekk naħdmu fl-imkien ma l-imsiħibba soċjali u gruppi oħrajn interessati importanti, jġan jirprezentaw il-persuni bħalma jina nam personalment nirrappreżenta ċittadini. U naħseb li kienet ċaġa tajba li jistant ħedimna fuq riċ un bat fl-ħar nixina nixbu kompromess. ħaġa tajb meta għattajna l-ħin n-diskutu il-preċipju tas servizzi mhux ta' oriġni. Aħna ksibna riżultati tajbin ferm li nistaw nwedqu, ovvjament għana bżon il-flus. ħafna drabi taħt eh, l-impressjoni illi il-Kumitat ta' Budget huwa separat, mhux qed qegħdin, aħna mhux banek tal-tfaddil, aħna rridu naraw illi l-flus jintefqu kif suppost u meta niġu għal Fond Soċjali Ewropew, responsabilta u l-enija fil-kumitat tagħna aħna rridu naċċertaw illi eh, kumpaniji lokali li jimpiegaw in-nies għaddejjin, per fil fil-pajis tiegħi għandna faċilita ta' mikrokreditu li wassal għal 100 miljun euro li huwa organizzat minn Ministeru tal-Affarijiet Soċjali. Ġbidan huwa riżultat speċifiku. Ah, mistoqsija dwar il-prinċipju. Aħna għanna l-agenda ta' Arsenal 2020, iżda dan il-koll li nistema li hemm ħafna burokrazija, sellem ħafna burokrazija, aħna bżonn ambizzjoni li nistgħu naħnu fuqha mod konkret. 2020 ah, hija ġaġa burokratika hemm xi ħaġa nieqsa. Ma bżonn motto, ambizzjoni. U forsi nistgħu nagħmlu ftit eh, xogħol minn tagħna wkoll. Fuq dan ir-rigward. Issa, waħda mill-ikbar problemi hija il-qasam tal-edukazzjoni. Hemm il-qafas ta' kwalifiki Ewropej Eh, aħna provajna naħdmu f'sfiq biex nippruvaw niksbu rikonoxximent hawnhekk. Imma diffiċli ħafna xi qasam kbir ħafna rridu nżommu sussidjarjetà. Imma rridu ikollna dan il-metodu miftuħ ta' koordinament. U dan huwa qasam fejn għadna ma mxejnix il-qudiem ma' ħafna stati membri illi għadhom qed jippruvaw jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom. Aħna irruzu naħdmu però għabbażi tal-aħjar prassi, naħdmu nitalmu mill-esperjenzi ta' ħaddieħor, niżviluppaw mod komuni li kun nistaw nimxu eh, il-qoddim bieħu. Nasibx li dejjet eh, kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet imma aħna għandna il-possibilità u l-potenzjal li nistibulaw u motivaw u nħedġu il-personi kollan valuti biex jamlu aktar. Il-kelim li jmiss. Sur Serkas. Grazzi. Jien ser inkompli ma dak li għal surman. L-għonet però nixtieq ringrazzjak ta' xolok. Jien ma kodx naf ħafna dwar dan il-suġġett qabel imis ħanaqrah bil-qrib. Għaliex naħseb li għadija tajba illi xaħat li mhux biss leġislaturi jevalwa u jkollu idejat fuq il-metodu kif għandu jmexxi l-qoddim u jifoka fuq il-punti dajfin u iktar b'saħħithom. Mhix kwistjoni biss ta' politika kompanjanti hija politika soċjali hija fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu naċċertaw illi aħna għanna bilanċ bejn il-lat soċjali u ekonomiku. U aħna issa għanna di strategija li eh, nidna. U ovvjament l-istrateġiji mannix tħalli barra din id-dimensjoni. issa qrajt il-dokument malaj malaj u U naħseb għanna bżon vizjoni evalwativi tal-agenda tal-politika soċjali mhux biss bejn l-attur involuti u r-wol ta' kull wieħed waħda minna l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna. konsil, kommissjoni, parlament. imma wkoll irrid il-dara li kunem analiżi ta' kif jarawna iċ-ċittadini minn barra. Inti għett li l-politika tal-alleanza maċċaċċa ċivili hija importanti biex u d-dim il-politika soċjali. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex naraw kif jarawna, kif jarana ċittadin, kif jara dawn il-linji ta' politika Ewropej, mhux fis fuq livell nazzjonali, u mhux billi ngħidu li il mudell soċjali Ewropew hija xi ħaġa eterogenja, imma ċittadini kif jarawha din id-dimozzjoni komunitarja. X'rwol għandu jarawna bħala xi ħadd li solvilhom il-problemi jew jgħod jiparla fil-vojt. aħna stajna niksbu ftejim direttiva tal-ħin tax-xogħol mal-Konsill. Dan din se tkun eh, pass importanti fil-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, però ma kienx ikun tajjeb fajnejn iċ-ċittadini. Aħjar ikollok deficit leġislattiv milli leġislazzjoni ħażina. Imma ħna rridu nifmu l-istituzzjonijiet Umma f'daħar mill-aħħar mdawri mid-dinja ta' veru, dinja ta' kuljum dejjem hemm barra. Allura rridu naraw kif jaħsbu ċittadini Ewropej. Aħna l-koll kontenti u ferħanin biex xogħolna ma' kull ħames snin ċittadini Ewropej juruna kemm mhumiex kontenti meta jmorru votaw. Għalek tajjeb illi nitluk ta' fil-dettal dan il-diskors. Ningrazzjak ta' dan l-studju li sar għax jitkellem dwar punti dajfin u punti iktar tajbin imma jkun tajjeb jekk kif din id-dimensjoni inwessawa ftit tal kif jarawa u xjaħsbu dwarha ċittadini ta' barra, ċittadini tal-Unjoni Ewropea, speċjalment jekk qed titkellmu fuq politika soċjali. Grazzi, Signora Harkin. Grazzi. Jiena wkoll minn ħadd jgħid nixtieq nifraħ l-awtur tal-rapport. Jiena sissa tajta daqqatajn fuq fuq imma diġa interessata ħafna b'dak li qed naqra hawnhekk għax naħseb illi dan dan ħajkun dokument utli ferm għalmenu din li tijaj. Issa għandi xi kummenti mistoqsijiet ukoll. Għanna għadna kif irratifikajna t-trattat tal-Lisbona, għat mill kwistjonijiet li inti tqajjem hawnhekk huwa kif id-dossiers jeħlu fil-Kunsill U jena etna kotet taħseb. Inti rajt l-implikazzjonijiet kollha ta' votazzjoni ta' maġġoranza kwalifikata u l-effett li dan ħajkollu fuq dostiers, dan ħajkollu impatt ħajkamel differenza, ħatamel aktar faċli li wieħed jgħaddi leġislazzjoni. Nasa dan punt importanti ferm, jekk kunt tista' tweġi banku kuntenta ħafna. Inti tkellem ħafna dwar il-metodu miftuħ ta' koordinament u kif memx partiċipazzjoni mandatorja minnaħa tal-parlament. Imint u titejt illi l-qafas legali li t-gverna regoli sissa mm, hija nieqsa. Inti għandek idea ta' kif nistgħu nibdew naraw kif ser ndaħlu dan it-tip ta' qafas legali eh, xira u x'tista' tagħmel il-Parlament, x'ista' jagħmel il-Parlament biex ikun proattiv u inti tgħid ukoll illi kien morru lura għal dan il-metodu miftuħ ta' koordinament li inti tgħid illi xi standards minimi imma tibda kien di xaqsam ma il-benefiċi soċjali u istituzzjonijiet soċjali dan jista' jwassal dan jista' jwassal għal problemi minħabba leġiżlazzjoni ħabba diversità tagħhom. Forsi tista' tlaħħam aktar biex tgħidilna ftit eżattament xi tgħid biha. Nefhem x'qed tgħid, imma tajjeb illi tina aktar informazzjoni fuq għadina naqbel ma' sur serkas illi waqt li aħna neħtieġu evalwazzjoni tal-aġenda tal-politika soċjali ma mhux biss istrumenti Indu gudina fozzament kif taħdem u tnej kif jaraw għan-nies għaliex dawn id-affarijiet huma mhuwiex l-istess ħafna drabi, ma tnej huma importanti. E, waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħid wara li rajt il-politika soċjali mill latra unjoni Ewropea illi bdiet mod e, iktar b'saħħtu u iktar kien hemm imbottatura fil-bidu, speċjalment meta nħarsu lejn Berlin. Imma mbagħad e, l-affarijiet isu marru lura mażmin. In ħaġoħra tgħid li s setta tal-Parlament tisseraħ fuq il-rida tal komissjoni li tibbotta ċertu u tibboġġa ċertu dossiers, vera li ovvja, imma għandek id-deja ta' kif aħna nistaw intejbu s-setta tagħna f'dan il-qasam jew biex xaġa li nbidlu eh, li għanna għedin namlu jew li għedin namlu li għatajab li għanna nkomplu namlu f'dan il-rigward. Grazzi s-sur sissa. Iva, grazzi tal-kommenti kollha u li naħseb illi ħafna minnhom qegħdin jattiġu li jkun hemm studju ġdid fuq xi mis-suġġetti. Imma niprofa nispjegahom kemm jista' jkun. Jena valwazzjoni tal-politika marbuta mal-krizi u l-benefiċi tal-ispejjes. Eh, dan il-komitat tal-studji ġodda. Palissa edin naħdmu fuq ir-rwol tal-automatic stabilizers umma u koll strumenti oħrajn li kienu adottati din tip linja ta' politika tal-suq u l-suq soċjali u ħna kon għadin niprofaw naraw naraw x'tip ta' impjegati huwa kopperti mill-ħarsin soċjali u speċjalment n iż-żminijiet huwa dan xi ħaġa importanti. Għalek. Nibridu naraw jekk sejbiet ġodda li huma relevanti. Naħseb id-dikussjoni tal-OMC għajmet ħafna u din importanti għal wol tal-Parlament kemm inti minn naħat jekk sinjura ċer imma anki dak il qalet is-sinjura il-kollega irlandiża tagħna ovvjament din hija xi ħaġa li hija mhijiex ma għax taħt ir-rutina tas-soltu. Imma parlament tajjeb li jagħti l-opinjoni tiegħu fil-stadju bikri fuq dak li qed tipproponi l-Komissjoni u tipprova tinfluenza dak li titfa eh, fuq l-aġenda l-Komissjoni ma fi stadju bikri ħafna. Forsi din tista' tinvolvi xi tip ta' dialogu fejn wieħed jifissa aġenda informali bejn anki l-gvernijiet tal-istat naħseb li dan hija kwistjoni jew lenijonek ma naħsibx li l-OMC hija xi ħaġa bħala leġiżlazzjoni tiġi integrata mod formali fit-trattati. Issa rigward il-kooperazzjoni bejn il-komitati differenti naħseb illi intom tafu ħafna aktar fejn huma l-problemi għar u kisbiet huma rridu diffiċli ftit li naraw minna ħata barra imma maħna nistennew illi jkun hemm benefiċċju minna ħata koordinament rib, speċjalment mill-Kumitat tal-Budget, speċjalment tal-, tal eh, kumitati ta' politika soċjali tal-Parlament għaliex iku affarta rigward il-suq intern u kolet jaffetwa politika soċjali u regolamenti mod partikolari suq ta' xogħol ġifiri naħseb li u ukoll kwistjoni ta' ofol ġifiri li din mish ma tkunx qafas e, jew żona mm, iżolata imma kunem hemm politika koordinata. Naħseb il-koll naqblu ma dak li għal is-Surman bejwet u jħol dwar il-merti li wieħed jaħdem it-fit u li kunem kompromess bejn daw kollha voluti kien fiħdan u kif kollu il barlam il-parlament u aħna rajna u koll intervisti mill-osservaturi illi ovvjament forsi aħjar illi nirrifjutaw leġizzazzjoni ħażina minn nadottaw for per eżempju kompromess mhux sodisfaċenti pal per eżempju dak tal-ħin tax-xogħol jew pereżempju dak ta' riċ. Naħseb li hemm ċertu spejjeż involuti li meta wieħed jgħaddi leġiżlazzjoni li wieħed kollu li bagħti konsegwenzi tagħha tfittar kull ħażin u minnaħa l-oħra irrid ikun hemm xi tip ta' pragmatiżmu, ġifieri jekk x'affarijiet huma ta' priorità u l u l- memx ċans bi ta' kompromess, wieħed basir tjara kif ser eh, jaliba dil-problema. Il-kollega tija xi jitkina fuq li 2020 iva jina dak għal-istur man il-ġemmo ġenerali il-strategija 2020 qed tiffoka bej wieħed ieħor fuq l-ekonomija u tkabbir. Jivi tista' tgħid li hija strateġija ekonomika jew strateġija ta' tkabbir b'kummenti pito ġenerali fuq kwistjonijiet soċjali per pereżempju li wieħed itejjeb eh, il-impjieku jnaqqas il-faqar. Ġivina naqbel ma' Sulman illi dan jagħti vizjoni, ambizzjoni definita ferm li l-lat soċjali però għaniqes hawnhekk din l-istrateġija. Grazzi, mela nkludi xi kellim. Li għan xi li xtaq jkelli xi ħaġa mm, Skużani, jrid il-kellim. Ah, Sur Sarkas, jina gratu kol għal-kommenti eh, tijaw. Ah, Ħajja ħna wkoll nixtiequ nħeġġu li l-Parlament jitlob li jkun hemm konsiderazzjoni ndaqs ta' għanijiet soċjali u ekonomika kemm f'leġislazzjoni kif ukoll liġi eh, mhux daqshekk formali, imma mm, ma nkoprux il-perspettiva u l-opinjoni ta' x'kizbu l-opinjoni l-Ewropea dawn l-aħħar snin dan ifisser <laughs> illi konna nagħmlu xi tip ta' starriċ u nixbru l-opinjonijiet tal-ċittadini Ewropej. ta' min jagħmilha wkoll narraw eżattament bot kritiku kif azzjoni mill-istituzzjoni Ewropea qed ehm, jarawha ċittadini tagħna u jekk hemm ukoll perċezzjonijiet negattivi wieħed irid jagħmel xi ħaġa dwarha. Rigward standards minimi, kollega Irlandiża qalet eh, illi illi hija il- dinja xi ħaġa li nsibuha fis-soċjetà tagħna u l-prestazzjoni ekonomika hija wkoll differenti madwar l-istati membri ġifi standards minimi li huma relattivi mal-kontest nazzjonali huwa importanti forsi ta' tkun soluzzjoni wkoll biex nippruvaw nevitaw li konna stensjoni tal- mekanizmu tal-issu imma aħjar namlu għek billi namlu xi ħaġa omogenja uniformi mal-istati membri kollha. U fil-kontest tal-Aġenda Soċjali imġedda l-2008 naraw li jem flessibilità fil-livell nazzjonali. Rigward il-livell ta' protezzjoni illi wieħed irid jiddeċidi fuqu imma jista' jkun hemm xi li eh, wieħed jadotta dan u illi din namluha dan namluh mod konġut fl-istati membri biex ukoll nevitaw illi hemm xi xquq fil-liġi illi wieħed jista' juża għal anijiet eh, tiegħu biex jisfrutta kompetizzjoni bejn l-istati membri. mlux kienem ftejim bejn il-Parlament u koll il-Kommissjoni interistituzzjonali dwar dritt limitat jew kondizzjonali illi wieħed jagħmel proposta ġdid treset mill-Kummissjoni li treset mill-Kummissjoni u din waslet għal l-Kummissarju li rifjuta ċertu interess f'ċertu proposti dossiers ġodda minnaħat tal-parlament. U għalek dan jistajjen biex il-parlament ikun jidaħħal agenda kondizjonali fuq livell Ewropew. U jina nistenna illi intom kunu bravi bizzejiet, intelligenti bizzejiet biex tipproponu xi wħud mill- suġġetti li intom taraw li huma meħtieġa fuq livellu Ewropew. Forsi kummenta hawnhekk jiena naħseb illi aħna irridu naraw eżattament se huma limitazzjonijiet tal eh, bini ta' kompromess, ta' sejba tal-kompromess. U għalek tajjeb li wieħed jifoka biss fuq xiftit suġġetti importanti imma li huma fattibli li jablu sens biex mhux um, mbagħad dan ifisser li wasal għal staġnar sħiħ uh, fil-proposti uh, uh, tal-Komissjoni għaliex tajjeb li wieħed ikollu jitlob ċertu inizjattivi tal-linja ta' politika bir-reqqa. Grazzi Sinat Turen, Moral, Zmer. Grazzi ta' sew, grazzi ta' dan l-istudju li inti għamilt. Jina ma għarajtu xkollu, ma l-prezentazzjoni kienet sew interessanti jinti għajjimt ċertu punti. Illi jina sibt xaħġa li xaħġa frustranti pala membru ġdijt daw l-ħar xura li xem din il-firda kbira meta niġu għal-kwalifiki. U jina neħdem fis-suq intern ukoll. Aħna qed ngħidu aħna nixtiequ li niżviluppaw l-Unjoni Ewropea politika, ekonomika u soċjali. Imma differenti ħafna li nimplementawa u il-politika ambientali u soċjali u ekonomiku huma u ambientali speċjalment huma mwarbin. Hemm ċertu respons hemm ċertu nuqqas ta' responsabilità. Affarijiet qed jiġu mqasma skont is-setturi. Kif nistgħu nelbuha di? Kif nistgħu nibnu dan il-pont? Eh, rigward ikoll inizjattivi dak li għandu xaqsam soft law għal strategija ta' 2020 tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament qed jitħalla barra dawn l-affarijiet. Il-ġimgħa l-oħra ġewwa Strasburgu aħna adottajna r riżoluzzjoni dajfa ferm. Għaliex aħna xtaqna ndaħlu kemm jista' jkun gruppi magħna. Imma fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat eh, tant kien dajef u bla li komissjoni għal iva tewa diġa xi ħaġa li aħna isna. Inti qed li aħna għandna bżonn nibnu ċertu rapporti. Iva, naqbel imma dan huwa biex ninfluenzaw mod kbir istrateġiji l-kbar illi ser ikunu strateġija ewlenin fl-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar 10 snin ġej ma naħsibx li l-Parlament għadu kif Eh, tal-wol sħiħ li jista' jagħti. Grazzi. Mrs. Moran. Signora Morani, kjoġbok. Grazzi, Signora President. <coughs> Jena nishti eh, nirringrazzja li l-dawk li għamlu dan l-studio Għalix, Minħabba li jenna naħdba l-aħħar għaxar snin fuq strategija tal-Lisbona dinja xaġa ferm tajba. Għanna konxi li biex din l-aġenda tkun waħda ta' suċċess irrid konna għanna fuq naħa l-kriżi hemm il-mod ta' kif qed naħdmu aħna u l-kriżi fil-fatt laqtet l-anijiet li aħna fassalna Dan kollu juru juri li l-ekonomija għanda impatt fuq il-mod kif naħdmu ħana fuq il-politika soċjali. U allura naħseb li f'rigward tal-istrateġija tal-2020 u għacċar li sakemm aħna ma nsibux mezz biex noħorġu minn din il-kriżi, politika soċjali Ewropea tagħna ser tkun waħda fraġli u l-għanijiet tagħna ser ikunu iktar diffiċli biex nilħuha. Dwar il-metodoloġija. Itqal ħafna dwar il-perċezzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea Mijux fl-studio għek, pero dini għaxħaġa ħagġa li rridu nitrattaw kollha fl-imkien. Aħna irridu nitalmu minn din il-ħaġa, irridu nitalmu naħdmu fl-imkien u naraw kif il-politika li taffetwa li ċittadini mod dirett u nassiguraw li ċittadini huma konxi ta' dak li għedu tagħmel l-Ewropa. Huwa ħafna aktar diffiċli li namlu dan permezz ta' l-istituzzjonijiet li mhumiex interessati f'dak li qed jiġrijaw iżda nagħmluh permezz tal-benefiċċju soċjali li huma jirċievu mill-politika soċjali. Dan huwa studju ta' studju kif qal Alejandro Serkas huwa mod ta' kif aħna nistgħu Namlu l-ċittadini konxi tal-azzjonijiet tagħna permezz tal-politika soċjali. Naħseb li dan huwa punt ferm importanti u nixtieq nisma' l-opinjonijiet tagħkom dwar dan. It-tieni punt li jiena nixtieq nqajjem. Inti kommentajt fuq il-kapaċità tagħna li naħdmu flimkien mal-istituzzjonijiet u inti eh, tajtna parir li naħdmu flimkien fuq livell nazzjonali wkoll, mod partikolari mal-gvernijiet u mal-parlament. il-kollega Sinjura Trinin għamlet xi kummenti dwar dan u jiena kont qed naħseb għad ma smajt xejn dwar dan jekk aħna għanniex naħdmu u kol flimkien fuq livell differenti. Il-livell nazjonali ovvjament huwa importanti ħafna biex jigwida il-politika tagħna, pero forsi għandna naħdmu kol fuq reġun livell reġjonali. Jider li dan huwa f'kuntatt dirett ma' livell nazzjonali ta' kwistjonijiet ikbar ta' trasposizzjoni, eċċetera. jekk aħna rridu nsegwu l-politika Ewropea wara l-implementazzjoni, jekk aħna rridu nigwidaw il-politika Ewropea, jiena naħseb li l-politika reġjonali hija waħda indispensabbli. Inti ma xejn dwar dan, però nixtieq forsi nelabora iktar fuq dan il-punt. Jiena nemmen li din it-tip ta' politika forsi tista eh, insibu l-aktar il-bazi il taħħa biex bekk nkunu nistaw nisqu iktar viċin tal-ċittadini tal-Ewropa. Issa, simli għal dak li għal surman ftitilu, il-fat li aħna ma minnix ħafna progress fuq l-armanizzazzjoni tal-kontenut fuq livell Ewropew. Aħna jista' jkollna strateġija tal-2020 kemm irridu. Nistgħu ngħidu li għandna l-kwalifiċi, eh, eċetera, però dan mhux serjejn jekk aħna ma naqblux bejn il-27 stat fuq id-definizzjoni u il- kontenut tal-kwalifiċi li marru id fit ma' definizjoni ta' xi professjoni u ħana mhux ser nagħmlu l-ebda progress fil-politika soċjali Ewropea per eżempju fuq il-mobilità. Din ser tkun xi ħaġa diffiċli aħna rridu naraw kif ser niksbuha, din xi strateġiji ser nuġġaw nużaw la darba li nkunu stabbilixxejna politika Ewropea jidher li fuq il-linji gwida politiċi aħna lkoll naqblu dwarhom, però rridu naraw żewġ tip ta' strateġija ser tintuża biex nilqu l-għanijiet tagħna. għaliex jidirli li aħna qed niffaċċjaw problema serja fost iż-żaza u l-perċezzjoni tagħhom tal-Ewropa, l-mobilità tagħhom, l-abilità tagħhom biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. U l-problema ta' kwalifiċi hija waħda kruċjali fil-rigward ta' din dawn l-anijiet strateġiċi. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, is-Signora Zimmer imbagħad is-Signora Grazzi. Grazie ħafna għal dik il-prezentazzjoni. dal U jiena naqbel mal-kollega. Jiena illi fil-parlament għal ħames snin u illi naħdem f'dan il-komitat għal dan il-periodu u għad diffiċli ħafna li jikonna overview. Jekk inti Tar politika nazjonali ta' kif fuq livell Ewropa l-politika soċjali tista' tiġi um, <coughs> promossa iktar. Aħna rridu Dan kollu juri il-konnessjonijiet bejn livelli differenti u istrumenti differenti u dak kif dawn kollha jaħdmu b'mod konness. Jiena nixtieq nitkellem dwar żewġ punti issa. L-ewwel net, fir-rigward tal-istrateġija tal-2020, fl-1995 kien hemm is-summit eh, dinji ġewwa Copenhagen li ta' definizzjoni ta' faqar. Fl-Unjoni Ewropea aħna napplikaw kriterji speċifiċi għal dawk li huma friski jew inkella taħt il-livell tal-povertà. Issa fi rigward ta' dawn id-definizzjonijiet ta' faqar u esklużjoni soċjali, naħseb li l-istati membri kollha għandhom diffikultajiet konsiderevoli pratikament dawn uh, jitbru kollox fi trasferiment ta' flus u affarijiet monetarji, eccetera. Issa, qabel il-pubblikazzjoni tal- l-istrateġija tal-2020 Il-Komissjoni kienet qalet li titmur li l-in mir-riskju tal-livell ta' povertà u d-definizzjoni. U tiħu definizzjoni ta' l-effetti ta' kabir ekonomiku fuq il-ħajja tan-nies u ir-rati ta' dan it-kabbir. Ma nafx jekk intom rajtux l-indikaturi ta' Franza jekk tistgħu xtejtu xi ħaġa dwarhom. fir tal-istrumenti disponibbli għalina fuq livell Ewropew, ovvjament l-OMC għandu jiġi rinforzat. Iżda il-prekondizzjoni hija li l-Istati membri kollha għandhom jaqblu u hemmhekk biss kont tista' twassal għal bidla u tikseb xi ħaġa jekk l-27 stat membru jaqblu. Jekk xi stati membri ikollhom problemi imbagħad l-affarijiet ser jifqu hemm. Jien nixtieq nistaqsi wkoll dwar istrumenti oħrajn nitkellem dwar standards minimi f'kuntest nazzjonali. U jiena naħseb li għandu jkun hemm xi possibilitajiet ta' kif nistgħu infasslu kriterji ta' għanijiet li jistaw jiġu trasferiti fuq livell Ewropew. U allura permezz ta' deskrizzjoni jiet ta' standard il-kriterji jistaw jiġu sviluppati u dawn jistaw jiġu implementati minn mill-pajjiżi fuq livell nazzjonali. Dan ikollu eh, ser jkollu influenza nazzjonali. Eh, Ewropea wkoll tal-Unjoni Ewropea. Issa fi rigward tal dispozizjoni tal-enerġija Għanna nistaw naraw l-eżempju tal-Renju Unit għax fil-mija tal-ikkam disponibli ta' kull familja għandu jkun l-użu massimu biex jiġu mħalsa il- l-elettriku, l-ilma, etc. Dawn il-kriterji jistaw ikunu intużati biex nużaw fuq livell Ewropew u mbagħad aħna nkunu nistgħu ngħaddu l-istrumenti li huma disponibbli għalina. Jista' tkun xi ħaġa ideali li jkollna xi sistema ta' avviż fejn juri li ċertu fejn ċertu drittijiet ikunu miksura fl-Unjoni Ewropea jew permezz ta' pereżempju ċertu prassi Allura forsi jista' jkollna xi tip ta' strument disponibbli għalina fuq livell Ewropew u jiġbdilna l-attenzjoni fis-sitwazzjoni kif tkun. Aħna pereżempju kellna ehm, xitwa ħarxa ħafna 220 persuna mietu ġewwa l-Polonja. Fil-Ġermanja wkoll kien hemm xi nies li mietu minħabba l-Bart. U l-inizjattivi tal tal-housing ġewwa l-Ġermanja ġibdu l-attenzjoni għal fatt li 100,000 persuna fil-Ġermanja qed jirriskjaw li musser ikun jistgħu jħallsu il-kontijiet tal-fuel tagħhom. Għandna bżonn ta' sistema ta' avviż ta' alarm li jirina li xi ħaġa għandha tinbidel għax l-affarijiet mihom sejrin kif suppost. Imbagħad jekk imbagħad l-affarijiet ikunu jistgħu jinbidlu. Bekk inkunu nistgħu nassiguraw li anke f'pajjiżi sinjuri bħal pereżempju il-Ġermanja aħna ikonna l-standards xirqa kif suppost. Din mhijiex kwistjoni ta' problemi ġewwa r rumanija jew l-Polonja biss. Is-Sinjura Figueiredo jekk jogħġbok. Grazzi. Aħna id-diskutejna dawn il-kwistjonijiet għal ħafna snin u dejjem ikun hemm problema li dejjem tirrepeti ruha fl-aħħar 10 snin din saret xi ħaġa ċara. Il-politika monetarja tagħna, il-politiċi makroekonomiċi b'mod ġenerali, liberalizzazzjoni, kemm fis-suq intern u kol fi skop ta' politika ta' kummerċ iktar wiesa jidru li qegħdin jieħdu priorità fuq kwalunkwe politika oħra. U ovvjament il-konsegwenzi ta' dan kollu dejjem ikunu l-istess. Aħna qed naraw pereżempju ir-rata fil-qadda dejjem tiżdied, il-faqar qed zit u hemm iktar inugwaljanza minħabba fek u għal dawn ir-raġunijiet jekk naraw l-aġenda soċjali. X'aġenda soċjali nistgħu noħorġu biha fil-kuntest preżenti. Meta aħna ma konsidrajniex niblu l-politika monetarja tagħna ta' stabilità li jinsistu fuq regoli u regolamentazzjonijiet meta aħna insaqsu għal flessibilità fċertu uh, eh, mbagħad għal darboħra aħna għanna it-naqis fil-budgets fil-pagi, iktar qat, iktar faqar. L-istoria dejjem tirrepeti ruha. Mod partikolari bil-liberalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali li riżulta fil- restrizzjoni ta' bosta setturi, bosta setturi f'ħafna stati membri b'mod partikolari, anka f'pajjiżi stess, il-Portugal, per esempio l industria l kultura U allura e, domanda tiegħi hija x'tip ta' aġenda soċjali tista' teżisti f'dan it-tip ta' kunzett. Jidhirli li le m'hemmx m'hemmx soluzzjoni. Tajjeb semmur lura għal panel Eh, l-affarijiet tidru xi ftit komplessi xi kultant. Però hemm xi kwistjonijiet li relataw relazzjoni tal-Parlament u kol tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali jiena naħseb li il-politika fis-suq intern hija waħda kruċjali. U l-aħjar ħaġa hija li morru lejn xaħġa iktar fuq l-istess livell biex bekk inkunu nistgħu nintensifikaw il-kollaborazzjoni mal-membri tal-kumitat fil-ktinijiet ta' affarijiet interni u nasiguraw li l-politika soċjali ma tkunx biss politika sekondarja iżda tkun waħda essenzjali, politika essenzjali u ewlenija. Aħna rridu li il-politiċi soċjali ovvjament huma parti mill-proġett Ewropew fuq livell Ewropew fuq livell nazzjonali wkoll u allura ċ-ċittadini Ewropej jista' jkunu xi ftit kritiċi jekk il-proġett Ewropew jiġi meqjus bħala xi ħaġa li hija qed taffettwa b'mod negattiv il-kundizzjonijiet tal-għajxin tagħhom u tax-xogħol tagħhom. Din hija l-idea dwar l-enfasi kbira li qed nagħtu fuq il-politika soċjali u politiċi oħrajn li jgħinu jew jakkomodaw xi ftit mid-dinamizmu uh, ekonomiku. U l-argument f'żona globalizzata vera globalizzata aħna ma nistgħux nistennew li nirregolaw il-politiċi soċjali tagħna fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew. Aħna rridu nipermettu li jkun hemm xi ftit flessibilità għaliex nkella l-ekonomiji u s-soċjetajiet ser ikunu iktar foqra u mhux iktar senjuri. U nrid noqdu attenti għal bżonn li nesplojtaw xi opportunitajiet li għandna disponibbli. Allura naħseb li l-element ewlieni huwa li nistabilixxu fuq livell Ewropew xi tip ta' uh, safeguard nazzjonali U per eżempju fi servizzi soċjali u l-minimum wages u protezzjoni ta' tħul minimu li ma' importanti ħafna għal ta' sistema tal-ġittatin ta' sistema ekonomika u soċjali. Jiena naħseb li dan ukoll għajab mis-Sinjura Zimmer fil-dikjarazzjoni tagħha. U jiena naħseb li Hemm iva il-possibilità li niġbru flimkien standard minimi li huma relatati mal-medja nazzjonali u nagħtu xi approċċ Ewropew biex inkunu nistgħu nistabbilixxu ftehim komuni għal dak li għandu jingħata lil kull ċittadin Ewropew. U dan mhux neċessarjament se jagħmel eh, sara lil dinamiżmu ekonomiku Allura skemi ta' tħul u ta' protezzjoni ta' tħul, eccetera. Nissuġġerixxi wkoll politika ta' taħriġ pereżempju li huma ferm importanti speċjali fuq livell Ewropew. Intom ukoll kol s-sitwazzjoni ġewwa l-Ġermanja dwar il-protezzjoni, skema ta' protezzjoni ta' tħul minimu u inti qed li forsi di mhijiex effiċjenti. Jista' jkun huwa minnu dan, però xi ħaġa li hija ta' benefiċċju f'dan il-qasam hija li aħna għandna l-Qorti Kostituzzjonali ġewwa l-Ġermanja li bażikament tista' tgħid li din il-leġiżlazzjoni u l-oħra hija kompatibbli mal-Kostituzzjoni jew le. U reċentament kien hemm ġudizzju forsi jħud minnkom jafu dwar il- Eh, tħul minimu, skemi ta' tħul minimu ġewwa il-Ġermanja u dawn li standards minimi għall-inqas għandhom ikunu ħafna iktar trasparenti, iktar ċari u għallura naħseb li dan huwa approċċ mill-approċċi. Jiena m'iniex konxu ta' diskussjoni ġewwa Franza dwar l-indikaturi pubbliċi, imma forsi tajjeb kieku tkun tista' tuni iktar informazzjoni dwar dan biex bekk nkunu nistgħu niddiskutuha wkoll iktar tard. X'iktar jgħid il-kellim? Nasab li daqshekk sissa dwar dak li qalet is-Sinjura Turrinen nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna li ikonna konnessjonijiet taħt il-kumitati differenti bħal per eżempju il-politiċi ta' eh, intern, diġinet tal-budget, nasab li dinja għodda tajba ħafna b'saħħi tal-Parlament Ewropew biex namlu biex il-budget ikun iktar onjertat lejn il-politika soċjali tagħna. U wkoll biex ikonna diskussjoni iktar intensa mas-suq intern. Ringrazzjakom. Anybody else uh, from the panel want to come in? No. ċat mill-panel nishtiq jitkellem? Nishtiq nirringrazzjakom ħafna fisem il-Kumitat kollu, naħseb li dan kien rapport eccellenti. Issa jekk tippermettulna eh, jekk tgħidulna meta ser jsir il-cost benefit analysis tal-politika soċjali, din tkun xi ħaġa utli għalina ħafna. Nirringrazzjakom il-ġdid. And then now we're going to move to uh, Mrs. Zimmer's report. Um, Issa ser ngħaddu rapport ta' Sinjura Zimmer fuq tnaqis tal-faqar kreazzjoni ta' xogħlijiet ġewwa pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Ngħaddi l-kelma lis Sinjura Zimmer. L-opinjoni tal-Kumitat tagħna Kumitat tal-Affarijiet Soċjali dan huwa rapport fuq it-tnaqis fil-faqar il-kreazzjoni ta' xogħlijiet ġewwa pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw il-mod ta' kif ser nimxu il-qudiem. Jiena qiegħda fil-Kumitat tal-Iżvilupp u dan ippermettili wkoll biex nara ma l-intenzjonijiet wara il rapport tal-Kumitat tal-Iżvilupp dan ġi preżentat fil-Kumitat tal-Iżvilupp il-bira u dak li ħareġ skont jiena li aħna il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjegi għanna natu opinjoni għal rapport fejn aħna nemnu jiena nemmen li parti importanti tlifna eh, jisna tlifnija. Issa fi rigward tal-esperjenza dwar il-politika tal-impjiki, politika soċjali u żvilupp tal-faqar, hemm xi suġġerimenti li aħna rridu nanalizzaw. Il-punt ta' tluq li għandi f'maħjena u għadwar diskussjoni tal- territorju tal-faqar, din hija xaġa importanti ħafna dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw aħna qed nagħmluha ċara ħafna li l-faqar mhijiex sempliċiment faqar estrem u ħafna iktar ehm, ġu ehm, persuni bla djar, ehm, mart, però mhux biss. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll kwistjoni ta' aċċess għal parti minn ħajja wkoll U jiena naħseb li bħala komitat aħna dan għandna nqisuha bħala xi importanti. Kien hemm kriterji speċifiċi li ġew formulati fi frar fil-Kummissjoni ta' Nazzjonijiet Uniti li tikkorrispondi għal kumitati tal-Parlament tagħna li huma simili kien hemm rapport fuq is-sitwazzjoni soċjali ġewwa fid-dinja li tat lokal diskussjoni fuq il-kelma ta' faqar fuq il-faqar. U għanna u intqal li irridu noqgħu strateġija, ir-Rethinking poverty hija strateġija, tip ta' strateġija li U aħna bħala l-Parlament Ewropew għandna nifmu li aħna għandna responsabilità wkoll għal dak li qed isir f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u kif aħna wkoll għandna nittrittaw din il-kwistjoni kif d-dend niddefinixxu dan l-approċċ partikolari. kol dwar l-inklużjoni ta' punti bħal pereżempju l-Global Jobs Pact li f'Settembru Ottubru tas-sena l-oħra ġi prezentat l-inna mill-lajla u għawek ġewa dan il-komitat u u kol il kondizjoni ma xalijiet deċenti, kondizjonijiet ta' xogħol tajbin. Jiena naħseb li aħna għanna naraw u koll il-konnessjoni bejn dan u l-implementazzjoni tal-lanijiet ta' zvilup tal-millenju. Jiena qed minna bozza opinjoni, provajt namela konċiza kien jista' jkun għaliex aħna m'għandniex permessi nikdbu ħafna na restrizzjonijiet fuq uh, kemm ser nikdbu, kemm linji nikdbu f'opinjoni. Nixtieq ngħid ukoll però li għandi ħafna opinjonijiet li jena nista niprezenta frigward ta' dan id-dokument u nara kif kollegi fil-kumitati tiraw l-affarijiet li għat għandhom u mbagħad inkun nista nara x'nu għal proposti li jena eh, nizzel fil-dokument. Per eżempju, punt importanti ħafna fost ħafna oħrajn hija l-kwistjoni ta' sistema ta' sigurtà soċjali fil-ġida kontra il-faqar f'pajzi qegħdin jiżviluppaw, dawn għandhom rwol, għandu jkollhom rwol importanti u aħna għandna nikkonċentraw fuq dan. 80% tan-nies kollha fid-dinja miħomx koperti minn sistemi ta' sigurta soċjali u dan u għacħar ħafna. Figur ta' kooperazzjoni. Għanna data ta' skadenza naħseb li hija is-7 ta' April jekk qed niftakar tajjeb. U jiena nkun lesta li nintaqa' ma' shadow rapporters ta' gruppi differenti biex niddiskutu din l-opinjoni. U nisperaw li nkunu nistgħu nsibu pożizzjoni komuni dwar dan u nagħmlu opinjoni ċari, grazzi. Ja, Frau Sippel, die heute nicht hier sein kann, hat mich gebeten in ihrem... Signora Steinruck, Signora Sippel ma stax tkun għaw talbetni nitkellem in floka. Signora Sippel, taħseb li Signora Zimmer produċiet opinjoni eccellenti, taqbel fuq il-kontenut, però fil-labbozz inizjali għatem xie affarijiet naqsin li tixti tinkludi b'emendi situazzjoni legali u ekonomika tan nisa, per eżempju, l kwistjoni tal-xol ta' tfal u anki il-problema tal-unions fil-pajizi sviluppati. Signora Sipul tħoss li dawn huma punti importanti li ma nistawx nħallhom barra fl-opinjoni tagħna. Grazzi. Signora Harkin. Grazzi, Signora President. Signora Meismer ma stax tkun hawn lum laqas u ma diskutejx maħħa, però jiena għandi anki xi ħsibijiet personali u nishtiq nerġu nitkellmu ma' rapportella u net nishtiq ngħid illi jiena naqbel mal-prinċipju ewlieni fuq il-kwestjoni tal-fat li nirridu nerġgħu naħsbu fuq il-faqar u anki proposti li inti għamilta hawnhekk mod partikolari t-tielet waħda meta titkellem fuq l-aġenda ta' xogħol deċenti jiena fimt illi eh, inti qed tipprova tagħmilha eh, sustanzjali u qasira eh, jiena nixtieq niproponi forsi li nistgħu ndaħlu żewġ idea toħra waħda hija mid-dokument oriġinali ta' Komitat tal-Iżvilupp l-idea tal-mikrokreditu. Aħna għadna kif għamilna rapport fuq dan il-komunità fuq din il-kwistjoni biex inkunu nistgħu nħeġġu lil eh, pajjiż li qed jiżviluppaw li jkun hemm eh, kreditu għal tfaddil u jinnaqbel mal-aħħar Eh, kellim li forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa anki fuq il-xogħol ta' tfal jekk eh, tkun tista' daħala fl-opinjoni tiegħek. Però jiena nappoġġa b'mod ġenerali dak li inti ktibt fil-rapport. Signora Moran, grazzi President. Jena ancora nħossri dan il-rapport huwa komplet, eccellenti. Però in punt fej <clears throat> ma sitx dak li jina stennejt li sensib. Forsi dan nistaw ninkluduħ, għal-inqas jina nishtiq li tinkluduħ il-problema ta' nisa fil-pajiz li jtizvruppaw. Nisa illi edin f-situazzjoni ta' faqar estrem, specialment dawk illi eh, jitilfu raġel taħħom u jitilfu drittijiet taħħom u veru li ridu eh, namlu għatna istal faqar, ma jem nisa li juma ħafna ektar foqra mill-foqra, u um, specialment meta fuq il raġel U dan u suġġetti li mu mhuwiex inklus din il dan il rapport u naħseb li tammin wieħed tammiħed eh, ta' eh, Issa ngħadu għas-Sinjura Zimmer. Grazie għal proposti jiena kontenta illi l-gruppi differenti u l-membri tal-komitat jamlu li proposti konkreti, jiena kontenta ħafna u ninkludijom, mem lebda limitazzjoni għal emendi. Naturalment, jekk jirreferu għal suġġett li għed trattaw. Issa, f'din il-prezentazzjoni inizjali jina eskludejt ċerti gruppi, però fil-fat u għaveru rridu namlu stqarrija ċara fuq situazzjoni tan nisa rridu nitkellmu fuq it-tfal li jaħdmu u rridu anki nitkellmu fuq il-persuni anzjani fil pajiz li għet jizvilupaw. Din situazzjoni gravi biex bekk inkunu nistaw anki umbat nieħdu proposti konkreti u ninkluduhom. Hemm sensila ta' suġġetti u mbagħad ix-xogħol tiegħi se jkun dak li nisselezzjona, nqassar u niġbor flimkien il-proposti differenti biex eh, mbagħad aħna jkunu eh, nistgħu insibuhom fir-rapport tiegħi. Grazzi. Il-skadenza għall-emendi kif eh, diġadna huwa l ofsenar ta' 7 ta' april tiġi adottata fit-28 ta' april umbat il eh, fil-plenarja fl-ulju. Bekna narqu